li nipposponu l-affarijiet kienet deċiżjoni għalija. Fil-fattada ser ikonna rapport bilanċat li nitamaw ħajkun ta' użu għall l-Ukrajna. Grazzi ħafna, Signora Ovier. Issa s-sur Stojnov.